ma'kom meta aħna namlu din ir-reviżjoni tal-politika tal-viċinat. Grazzi ħafna. Grazzi, Kummissarju Füle. U bekk wasalna fl-aħħar ta' dan id-dibattitu u s-sanaddu għal stqarrija tal-Kummissjoni dwar l-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' oġġetti magħmula fil-Laogaj fil-kampijiet forzati eh, eh, fil-Ċina. Il-Komissarju, grazzi ħafna, Sur President, onorevoli membri tal-Parlament. Il-kwestjoni f'din l-istqarrija hija ħaġa li tippreokkupana ħafna għaliex għandha x'taqsam ma' drittijiet tal-bniedem fundamentali li huma tant għal-qalb l-Unjoni Ewropea. U ovvjament hija importanti ħafna wkoll għall azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea. Nista' nassikurakom tal-, -tal impenn tal-Kommissjoni dwar il-konvenzjonijiet prinċipali tal-ILO u kol ovvjament dwar il-xor forzat. Fl-istess ħin inkom tafu tajjeb illi hija kwistjoni delikata ħafna din fir-relazzjonijiet tagħna maċ-Ċina. Il-Kummissarju taqbel mal-Parlament illi s-sistema tal-awgaj hija ma taqbel xejn, hija inkompatibbli ma' dak il-kunċetti li huma aċċettati universalment dwar id-drittijiet tal-bniedem u fl-istess ħin ma l-ambizzjonijiet ta' ċina li titbiddel f'soċjetà moderna u żviluppata. Li jżommu din is-sistema hija assolutament ma taqbilx mal-impenn ta' ċina li tirratifika il-sitwazzjoni fiċ-Ċina dwar id-drittijiet illi firmat iċ-Ċina 12 sena ilu diġà. L-Unjoni Ewropea għandha il-problema illi il-prodotti u oġġetti li mamula fil-lawgaj f'dawn il-kondizjonijiet li aħna dejjem ikkundannajna jistaw ikkunu importati fl-Unjoni Ewropea imma hija ħaġa tajba, hija ħaġa diffiċilissima biex nistgħu nastabilixxu li huma l-oġġetti importati miċ-Ċina illi ġew prodotti fil-Lawgaj. Pala risposta għal mistoqsijiet mill-Parlament ta' qabel u kol mis-soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet l-Unjoni Ewropea dejjem semmiet il-kwistjoni maċ-Ċina f'dawn l-aħħar snin, speċjalment fil-kuntest ta' eh, dialogu ta' kull sentejn li jsir maċ-Ċina. F'dan il-kuntest l-Unjoni Ewropea insista illi s-sistema tal-awgaj tmur kontra ħafna artikli dwar id-drittijiet ċivili u politiċi u speċjalment l-artiklu 8 illi ma tpermettix kull tip ta' xogħol ta' bil-forz u forzat u koll l-artiklu 9 illi ħadd m'għandi jkun iġġudikat mingħajr ma jkun imtella l-qorti b'mod eh, ġust. Issa qed nitkellmu b'mod pożittiv maċ-Ċina milli milli nużaw illi niprojbixxu għal kollox l-importazzjoni. Imma għanna nirrikonoxxu li hemm ċertu limitu f'dan l-approċċ. Sa issa ma nix barajna lebda tibdil illi tista' nitaf fil-politika taċ ċina f'dak li għandu xa samma Laogaj. Jeħtiex narfu illi ċina mhux l-unika pajjiż fejn il-kwistjonijiet tax-xogħol mill-priġunieri illi tippreokupana il-Kummissjoni hija għalhekk miftuħa biex tarġa tirrevedi l-kwistjoni tal-mod l-aktar effettiv biex napplikaw pressjoni fuq dawk il-pajjiżi li jużaw ix-xogħol tal-priġunieri kontra kull drittijiet fundamentali tal-bniedem u daw il-prinċipi li nemnu fihom u l-konvenzjonijiet tal-ILO. Dan jeħtieġ li jsir mod orizzontali u m'għandux ikun limitat sempliċement għat ċina aħna nkunu kontenti il l-Parlament hija il-dawn il-veduti u bla dubita ta' xejn kom ta' żviluppi li konna iktar qoddim. Grazzi ħafna. Grazzi Kummissari Fuller. Issa il-kellima fissem il-gruppi politiċi l-ewwel il-Sur Galer għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President hija idea tajba illi niddibattitu din il-kwistjoni fl-istess fil-ġimgħa meta tkellimna dwar il-summit eh, ta' ċina u l-Unjoni Ewropea fil-agenda se nikkonċentra fuq l-aspett ta' drittijiet tal minem tal-kampijiet tal-awgaj fejn għandna xogħol forzat li qed isir hemmhekk taħt il-kwistjoni taħt il-, eh, il motto li tajt illi jistaw jirriformaw permess ta' tax-xogħol. Et jizebilħu id-drittijiet tal-bniedem hemmhekk u dawn jmorru kontra id-drittijiet tal-bniedem internazzjonali u iċ-Ċina diġà iffirmat dawn il-prinċipi u drittijiet. Fil-passat ikkondannajna dawn il-kampijiet. Imma dawn il-kampijiet mhux dejjem jissemmew la ogaj ħafna drabi jissemmew bħala kumpaniji ta' kummerċ. L-Istati Uniti għalqet il su Amerikan għal prodotti tal-ogaj aħna sa issa m'għandniex proibizzjoni ta' importazzjoni għax huwa diffiċli forsi kif għattint kummissarju illi nkunu nafu mfeġejn il-prodotti. Imma aħna nan għanna l-ismijiet ta' dawn il-kumpaniji u ma għandhom l-esperienza l-Amerikani kif jistaw tevitaw li jitlu fis partikolari. Inti lest tiħu nota ta' dawn l-intaprizi li għandhom xaqsmu ma' dan ix-xogħol u tibdil ta' data mal-Amerikani u l-esperjenza tal-Amerikani f'dan il-qasam rigward il-proibizjoni ta' importazzjoni u fl-aħħar l-Unjoni Ewropea se tinsista illi ikunem rapporter speċjali biex jimur eh, iċ-ċina biex invista u kol dawn il-kampijiet anke fit tibet Grazzi, Sur Galler. Issa, il sunjura Kadenbach għal 3 minuti. Grazzi, President, Kommissarju. L-ewel net, nishtiq najt illi il soċjalisti u Demokratiċi, il-grupp tagħna, jixtieq jara relazzjonijiet konstruttivi maċ-Ċina. Dan huwa l-antana imma dak li inqal intqal illum dispeċina nisimgħu għaliex m'hemm xejn speċifiku li għadd fid-dikarazzjoni tiegħek u fir-realtà inti ħadd approċċ istituzzjonali u nħebbejt wara l-fatt li hija ħaġa diffiċli ħafna. Dina mhux xi skuża fejn għandna hemm pajjiżi oħra u diġà semmejna l-Istati Uniti illi sabu soluzzjonijiet speċifiċi għal din il-problema ovvjament li tajjeb il-konna bilanċ pozittiv ta' kummerċ ma' ċina, ma' din m'għandix tkun skuża għalina biex aħna u għajnejna għal dawn il-ksur ta' drittijiet ekseri. U li illi il-rappresentanti tal-ċina jafu li hija situazzjoni diffiċli qed naraw it-kabbir ekonomiku f'dik iż-żona qed naraw żieda ta' fil-faqar ukoll u tibdil notevoli fin-nuqqas ta' bilanċ soċjali, imma dina mhix skuża li nix namlu sforz mill-aħjar li nistaw biex nevitaw l-importazzjoni tal-Ewropa. Jekk din ħaġa apposta jew le, jew hemm xi vantaġġ fiha jeħtieġ illi dawn il-kumpaniji nkunu magħrufa u m'għandniex nimportaw minn dawn il-kumpaniji u jew ċerti prodotti li jipproduċu dawn il-kumpaniji. Xuħut għandhom ismijiet li nafuhom ukoll prodotti li nafu li minn fejn U dan mhux ek ma jkonniex xi eh, kumpaniji bi prodotti biex nuru kif għandhom jistgħu jagħmlu l-affarijiet kif suppost jiena bħala rappresentant tal-konsumaturi u kol nishtiq nara illi kunem il-sigurtà tal-prodotti biex nassiguraw illi jekk meta nixtru eh, prodotti miċ-Ċina mhux qed jiġu minn dawn il-kampijiet ta' xogħol forzat. Nistenna li jkun hemm azzjoni dwar dan proposti speċifiċi min-naħa tal-Kummissjoni irrit nara illi il il-marki fuq il-kummerċ bil-etikjettar il ikun hemm embargos fuq ċerti kummerċ u azzjoni speċifika meħuda miċ-Ċina innifisha biex turi rrida illi iżżid id-dialogu tejjeb id-dialogu. Għaliex ovvjament iċ-Ċina għandha interess li tejjeb il-rekord tagħha ta' drittijiet tal-bniedem ma nistawx nalqu għajnejna għal dawn is-sitwazzjonijiet biex impattu b'dan bil-sitwazzjoni ekonomiċi. Grazzi, is-Sir Gerens għal minuta. Eh, Grazzi ħafna, Sir President. Skont eh, l-istima tal-NGOs hemm xi elf kamp bejn 3,000 u 5,000 persuna li qed jinżammu f'ħabs fil-ħabs hemmhekk li ġew um, akkużati li uh, huma uh, ta', ta, ta periklu għall lista tem li traffikar tal- tal-organi tal-bnidem u koll nasab li jett mistħija il-rekord tal-Unjoni Ewropea, aħna li jett nistennaw mill-Unjoni Ewropea hija li tieħu passi um, passi li meċa fej li jkunu gbar, iżda jkunu passi li juru li aħna maqudin biex niksbu konċessjonijiet reali mit ċinizi Ġilli ħdimna ħafna fuq eh, kwistjonijiet li ma kienux daqshekk importanti fil-passat. Grazzi, grazzi Sir Gans. Issa, Sur Migalski għal minuta. <laughs> Grazzi ħafna, Sir komissarju nixtieq nappoġġa dawk li qalu li l-diskors tiegħek kien ta' disappunt. Dan huwa punt importanti għalina hemm 7 miljun persuna f'dawn il-kampijiet dawn qed ibatu mill-persekuzzjoni mill-persekuzzjoni hija responsabilità morali tagħna li niġġieldu kontra dan il-fenomenu. Huwa diffiċli illi illi timmaġina li dana huwa xi ħaġa oħra minn gulag. Lawga jifisser li taħdem dana um, ma ma mhuwiex l-istess bħal bħal moto li kien hemm fuq il-grada il ta' Auschwitz Dan għandu jkun fuq l-agenda, fuq id-diskussjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina u anki fi diskussjonijiet kollha bejn l-Istati membri u ċ-Ċina. Din il-kwistjonija waħda urġenti, din għandha tkun fuq kull agenda mal eh, illi fi xogħol mal-Ċiniżi. Issa grazzi għal minuta nofs is-Sinjura Reġa. Grazie ħafna, Sir President. Nasab li kullħat jaf x'qed jiġri fir-rigward ta' demokrazija u d-dritti ta' bniedem fiċ-Ċini. Għadna kif tkellimna dwar il-politika dwar il-viċinanza, għandna punt inkomuni ġifieri l-ekonomija. Il-Ċina hija il-suq enormi u għalhekk m'għandniex um, nirrabjaw l-autoritajiet ċiniżi iżda il-pressjoni politika li tibqa. Um, jiena għadni ma, ma, ma insejċ dawk li jinsabu fil-ħabs, Tiananmen Square u u dak kollu li qed jiġri d-difiża tad-drittijiet tal-medmin eh, illi jispiċċaw illi jinqatlu. Jiena nixtieq ngħidlek kummissarju li m'għandekx tinħeba wara eh, l-affarijiet tekniċi. Ma, jistax ikun li jkollok diskors biss tekniku biss maċ-Ċiniżi huma eh, jħarsu leha bħala biss formalità. Sissa eh, ma tajtnix risposta għal mistoqsijiet tagħna, ma tajtnix xi ħaġa speċifika, m'għandekx tinħeba wara dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra, it-ċin ċina eh, hija eh, qed taħdem fuq l-iżvilupp wara il-gwerra, iż ma naqbilx, aħna naħsbu li għana namlu il-minimu għal-menu, tkellim dwar il-sigurta, eh, aħna nisaw nikooperaw mill-Istati Uniti, anki jekk nitkellmu dwar iċ-ċittadini tagħna, għaliex ma nistgħux nagħmlu l-istess ħaġa fid drittijiet umani. Allura, fejn l-Unjoni Ewropea se tagħmel proibizzjoni fuq l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' dawn il-prodotti minn dawn il-kampijiet. Grazzi, Sir Berto. Issa għal minuta Sir Fontana. Grazzi. Grazzi ta' Sir President, Kummissarju. Bla dubju il-kelmiet li għattinna ma kienx dawk ma kienx il-kelmtejn konna din nistennew bħalissa ma nistawx nippermettu li id-drittijiet tal-bniedem jaqaw għal dik li l-ekonomija xinħabba fekk inkella l-Ewropa m'għandix sens li teżisti hemm ħafna Eh, miljoni ta' nies fil-lugaj li qegħdin eh, miċħuda mid-drittijiet tagħhom allura ma nistgħux ninsew li dan din hija problema wkoll għall ekonomija Ewropea li dawn il-prodotti li ġejjin fis-suq tagħna mbagħad qed joħolqu dik il-kompetizzjoni ħażina li qed tafetwa anke l-ekonomija Ewropea u hemmhekk hemm kwistjoni ta' dumping. Dan jurina kif minkejja dak li il-gvern ta' Peking ta' Beijing għamel dan l-aħħar ma dan kollu riżultati mhux qed narawhom U għalhekk ħafna nies li mbagħad jirrappreżentaw anki minoritajiet dawn il-pajjiżi qegħdin jaraw id-drittijiet tagħhom mafġa. Aħna nwissu li id-diplomazija tal tana timxi fuq eh, passi l Ewropew għaliex aħna rridu naraw li il-prodotti ta' l-importazzjoni tal-logaj jimxu fuq l-istess eżempju tal-Istati Uniti. Grazzi ta' sessur Fontana, issa membri Anna l-Sur Kaspari. Grazzi tas-sessur President, aħna l kol nafu li il-sistema tal-kampijiet ta' xogħol edha fis-sistema tal-logaj daw il-kampijiet huma tal-biża' u anki jekk naraw l-idea li dawn il-prodotti ġejjin uh, u jistaw jinstabu fil-ħwienet Ewropej din ħaġa verament inaċċettabbli. Dawn din is-sistema qed tagħmel benefiċċji ekonomiċi u din hija wkoll ħaġa li ma nistgħux naċċettawha. Kif nafu li delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tkun ħatmur fiċ-Ċina minn hawn 15 xahra ma tispiċċax ukoll offerta prodotti minn daw il-kampi tal-ogaj, din hija xi ħaġa li tiddisgustana u minkejja da minn flok nifukaw fuq din l-attenzjoni u niprofaw nsibu soluzzjoni sur kummissarju inti jettajt li l-ewwel net il-Kummissjoni ser teżamina sal-liema punt il-prodotti qed jiġu ma f'dawn il-f'dawn il-ħabsijiet u bat jiġu mibjuwa fis-swieq tagħna Ewropej. Ejja ma nfallux bil-sporti eh, tagħna Jiena nħeġġeġ il-Kunsil u Kummissjoni biex jassikuraw li l-prodotti mdaw il-kampijiet ma jispiċċawx fil-ħwienet Ewropew. Aħna ma nistawx li ma jmarridux li jkollna daw il-prodotti fl-Ewropa. Bibtana fl-Istati Uniti kif diġà ntqal, diġa' sabu mod kif jipprojbixxu dawn il-prodotti mill-ħwienet tagħhom. U jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni biex dawn il-prodotti li jiġu maħluqa bid-dem ikolli ngħidilkom li daw il-kwistjonijiet ser ikunu dejjem jaffettwaw eh, il-relazzjonijiet tagħna, grazzi. Il-kellim li jmiss għal-minuta sa' Sinjura Meissner. Grazzi ta' s-sessur President, Kommissarju, ktar kmini jintijat li id-drittijiet tal-bniedem huma valur prinċipali għall-Unjoni Ewropea. F'Diċembru Aħna tkellimna dwar Trattat tal Lisbona, Trattat tal Lisbona ġie approvat u dan ifisser li l-Karta ta' Drittijiet tal bnidem hija parti sħiħa mis-sistema tagħna u inti għandek raġun meta tgħid li dawn id-drittijiet tal bnidem għandhom ikunu diffiżi kullimkien u meta niġu għall kummerċ Eh, Ewropa rridu ndaħlu kol ħdu konsiderazzjoni dritti tal-bini, però ħna smajna diġa eh, dwar dawn il-prodotti tal-ogaj, ħna hawnhekk għidin nitkelmu dwar situazzjoni ta' kampijiet għandi dokument li jitkellem dwar il-prodotti li għedin jiġu manifatturati f'daw il-kampijiet u taħt liema kondizjoniet. Tista' tagħmel riċerkanti stess dwar dan għandna il-Fondazzjoni ta' Riċerka tal-Ogaj fuq livell internazzjonali u anke fuq livell Ewropew ma tawna informazzjoni ħasmitu l-lum kitkellem u kol dwar dan, kena itra indirizza tal-Komissjoni u għalek aħna għanna dan l-mibot speċjali li għandu jkollu aċċessa daw il-kampijiet, għanna namlu xaħġa simili bħal l-Istati Uniti tikunu aktar għalija u qalbina, eh, għatijatu mannix natu preferenza l dawn il-tip ta' prodotti u rridu nkun nafu eżattament il-Komissjoni xini l-intenzjoni ta' dwar dan. Grazzi tas, signora Meisner, sal-kellim li jmizu għassur provera. Grazzi ta' sur President, nixtieq inżid ċifra minn dawk, eh, figura minn dawk li li ġew hemm madwar iktar minn elf, madwar 40-50 elf persuna ġew eh, mistiedna fil-blogaj u hemm madwar 314 kumpanija li qegħdin mbażati flogaj. Da hawnhekk nistgħu ngħidu li dawn hija tip ta' ħabs irrepressati wkoll mibnija fuq it-tip tal-komuniżmu sovjetiku ibbazati fuq eh, politika. Palissa eh, diġà hemm kwistjoni ta' diffikultà kbira ta' kompetizzjoni anke fiċ-Ċina, hemm ukoll kwestjoni sindikali u ambjentali u għalhekk eh, il-dritti tal-konsumatur qasbis jeżistu jekk aħna ser nimportaw prodotti minn priġunieri politiċi aħna ħankunu imsieħba aktar mill nkunu nkunu jisna għedin naċċettawhom daw l-affarijiet qed isaħħu hemmhekk, Inkunu qegħdin nettu nikkonfermaw l-impressjoni li aħna ħafna kritiċi lejn l-istati żgħar u nqogħdu aktar attenti mbagħad meta nitkellmu fuq stati kbar is Issa ta' ottubru nikkonkludi huwa mod kif aħna nistgħu nqajmu din il-problema nittama kummissarju li din l-okkażjoni ma tintilifx u li inti twaslilna u tiġi lura baħbarijiet aħjar. Grazzi tassew, sur provera, issa il-kellima li minn sissa sur preda l-minuta u nofs. Grazzi tassew, sur president, artiklu 11 mill-Dikirazzjoni Universali ta' Drittijiet tal bnidem taraf il-dritt għal smieħ ġust. Huwa ovvju li fil-kampi tal-logaj l-edukazzjoni ħielsa permezz ta' xogħol sfurzat huwa miċħud dan id-dritt għalihom. Għalhekk aħna rridu nagħmlu xi ħaġa iżjed. Dawn il-priġunieri din jiġu sottometti għal tortura, xogħol ibes, blaħlas, f'minjeri, fil-rsiet, fabbriki u xċikur drabi kolom jħadmu 24 sija kull-jum. Id-drittijiet tal-bnidem l-organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem jgħiduna li hemm aggressjoni sessuali, swat u li il-priġunieri m'għandhomx laqas kura medika u laqas ikel. L-importazzjoni ta' tali prodotti fl-Unjoni Ewropea bla dubju għandhom ikunu projbiti Jiena ninsab eh, konvint li dan hu l-każ u nemmen li l-Kummissjoni tista' tagħmel monitoraġġ din il-projbizzjoni kif diġa qalu fil-fatt kollegi tiegħi. Jiena nemmen ukoll li għandna nieħdu u nilqgħu kull opportunitajiet li rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea għandhom jaħjiedu kull opportunità fil- livelli olja, qatt ta' livell olja ma' ċinizi biex jipprojbixxu din is-sistema. Grazzi tassew Sur Preda, issa il-kelim li mis jasnjura Miskardini. Grazzi tassew min jara l-flus u għalla tijaw ma importax, ma jħarix lejn il-fat li l-flus ikun inqala biddem taħattijħor. Iċ-ċinizi jett jużal dan in-nis eh, u jġelu għam jaħdmu b'mod Eh, verament inaċċettabbli. Mbagħad il-prodotti qegħdin eh, daw il-prodotti mdemmija qegħdin jaslu fil-suq tagħna għalhekk il-kwistjoni morali ma naħsibx li ħattejn peru ħafna lill-Unjoni Ewropea biex issolvi l-problema. Għaliex l-Unjoni Ewropea għadha m'għandix viżuri li tipprojbixxi l-importazzjoni ta' tali prodotti u tkompli bin-negozjati mal-Ċina minkejja li taf li ċina dak li ċina tagħmel u x'inhuma l-oriġini ta' dawn il-prodotti. Jiena naħseb il-kwistjoni morali ma tinteressax bizzejiet l-Ewropa. U għalhekk il-Parlament Ewropew qed jistieden bisħieħ biex l lura b'aktar determinazzjoni biex naffrontaw iċ-ċina b'mod inekwivokabbli din il-problema u sadan it-tant meta nħabba l-fatt li anki l-Ewropa iżomm tħares tħares l-ekonomija sabiex ikollha wkoll regolament ta' denominazzjoni ta' l-oriġini tal-prodotti tkun tista' tgħid lill-gvern Ċinis li jekk mhux ser jipprobixxu il-manifatturat ta' xogħol li jkun sar minn priġunieri u l-esportazzjoni tal-prodotti tagħhom dak kollu li se jkun Ċiniż għalina ser ikun strument li inħoloq bid-dem tal-bnedmin. Grazzi. Grazzi tassew, Signor Muscardini. U issa fl-aħħar tal-kellima issa għanna sur kelam. Grazzi tassew. Komissari, jena naħseb li mannix ninsew li parti sostanzjali tal-tkabbir ekonomika ċinis u għabmot eh, ta' ksur ta' drittijiet tal-bnidem dan huwa qed naraw ħafna oppressjoni politika u din kienet ila mill-1949 meta kien hemm 50 miljun persuna fil-ħabs. Issa hemm madwar 5 miljuni fil-ħabs u ħafna minnhom inżammu taħt il-fatt li kienu jippreżentaw teddida l-sigurtà Ċiniża. Il skjavitu tax xogħol fil-kampijiet ta' priġunerija madux sigriet ħafna ħafna ħabsijiet ta' logaj jaħdmu taħt ismijiet ta' kumpanji ta' produzzjoni. Forsi aħna bis-summit li mis nixtieq nitolbok kummissarja kien lest li timplementa l-prinċipju tal-President Van Rompuy il-prinċipju ta' reċiproċità. Inti ma tantx weġibt il-mistoqsijiet tagħna, pereżempju, hemm kooperazzjoni ma' l-autoritajiet tal-Istati Uniti biex wieħed jintraċċa prodotti tal-logaj? Tajtu ħarsa lejn ir-reżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li twissi il-proibizzjoni tal-prodotti tal-logaj u insistejtu li ikunem hemm progress fil-kooperazzjoni ma' ċina u din għandha tiddependi wkoll fuq ratifikazzjoni tal-konvenzjoni tal-ġinus ma' u tal-ILO. U jekk inti xilest ukoll li tissospendi il- l-istatus tal-GSP ta' ċina f'dak fil-kas li l-autoritajt ċiniżi rifjutaw li jagħmlu dan. Aħna nixtiequ li kollna toġibi tal dawn mistoqsijiet. Nirringrazzja. Vielen Dank, Herr Kollege Kelam. Grazie sew sur Kelam. Sanadu għal-proċedura kħeġ di għaj. Għana voli Kessler. Grazie ta' sew, President. Nimpoġġu n-nies fil-kampijiet tal-xogħol għaliex huma jaħsbu differenti mill-elit u għarajat kontra dinjita umana. Kampijiet tax-xogħol, kampijiet interni, ta' internament, dawn huma kollha anokronizmi li m'għandhomx jeżistu fis-seklu 21. Jiena diżappuntat ħafna li fil-każ ta' Ċina il-Kummissjoni Ewropea mhix tieħu passi speċifiċi ma prezentat lebda passi li assertiħu fi rigward tal-kooperazzjoni tal-ġejjini bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Jekk hemm kodba dwar dawn, jekk l-Istati Uniti diġà ħadu passi fil-konfront ta' dawn, x'qed tagħmlu qed tarqu għajnejkom fi rigward ta' dan jiena naħseb il-Kummissjoni trid taqsam responsabilità għal persuni li qegħdin ibatu f'dawn il-kampijiet. Irridu niproteġu l-drittijiet tal-bniedem għaliex dan huwa fost il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Jiena kważi kolli ngħid illi nissil jiena membru tal-Parlament Ewropew u nisab hawnhekk bħalissa. Iżda jiena almenu sodisfatt illi kulħadd kellem dwar dan fil-partiti kollha. Kulħadd kellem dwar dinjità umana, dwar libertajiet umani. U jien nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-kooperazzjoni tagħhom. Grazzi sur Kessler. Issa l-onorevoli Tora għal-minuta. President, Kummissarju, Il-kollegi tiegħi diġà tkellmu u ma tkellmu dwar urġenza marbuta ma' drittijiet tal-bniedem il-fatt li aħna qegħdin importaw dawn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Aħna dawn irridu nagħmlu projbizzjoni fuqhom jiena naqbel dawn il kundizzjonijiet Mhumiex skont l-istandards tad-dinjità tal-bniedem. Aħna irridu nibdew proċedura ta' antidumping din trid tkun evalwata bħala possibilità u apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea trid tkun ċara u tonda li lin mill-kwistjoni marbuta mal-kummerċ dawn il-kundizzjonijiet f'dawn il-kampijiet ta' xogħol mhumiex aċċettabbli. Aħna maħniex nitkellmu dwar il-prodotti imma dwar it-titjib tal-kundizzjonijiet għal bnedmin, in-nies illi ġew imsakra ġew imsakra taħt kondizjonijiet illi mhumiex f'konformità mal-istat ta' dritt u dan huwa messaġġ li aħna rridu nibatuh biċ-ċar lil il-ċina. Grazzi. Grazzi, Sur Tojra. Issa, kellim li jmiss l-Onorevoli Lichtenberger. Grazzi tassew, kommissarju. Inti qed illi fir rabtet tagħna maċ din hija kwistjoni tassew sensittiva. Madana kollu jiena wkoll naħseb illi f'dak li għandu xaqsam l-imsieħba illi għandhom kummerġ bejnietom u jridu relazzjoni fuq livell internazzjonali. Mela allura ir-regola għandha tkun illi wieħed iżom il-valuri tiegħu individwali. Dan mhux biss jgħidu imma mbagħad jieħu azzjonijiet ukoll. Għaliex hekk dan ma jsirx nistgħu nakkużaw l-imsieħba ta' kummerċ li huma ipokriti jekk xi ħadd eh, jikkundanna dawn is-sistemi irridu jiġu kundannati, iżda mbagħad aħna qegħdin nilqgħu l prodotti tagħhom fi swieq tagħna. Din kwistjoni marbuta mal-kredibilità tal-Unjoni. Aħna ma rridux nitkellmu biss, Iridu naġixxu. Jiena naħseb illi eh, ċina tirrispetta dan u mhux tirrifjutah għaliex eh, msieħeb ta' kummerċ illi ikun daqshekk ipokrita huwa xi ħadd illi jitlef ir-rispett wara kollox. Meta mqabbel ma' xaħat illi jaġixxi skont kif jaħsibha skont il-valuri tiegħu. Grazzi. Issa kellim li jmiss l-Onorevoli Tanak. Grazzi, Sur President, iċ-Ċina hija kapitalista ekonomika imma hija wkoll stat partit wieħed komunista. Wieħed mill-fatti mhux ta' sbieħ huwa edukazzjoni sforzata fil-kampijiet tal-Awgaj fejn qegħdin naraw illi eh, kulħadd jintbagħat hemmhekk. Kull min jipprotesta l-qraba tagħhom u jintbatu hemmhekk biex jiġu eh, malma. Hemm allegazzjonijiet ta' eh, trasferiment tal-organi. Ovvjament u għaffat li ċina toqtol mijiet ta' ċittadini għal raġunijiet ta' reati kapitali għal sabotaġġ ekonomiku. Dawn il-kampijiet imġela ta' xogħol qegħdin jipprovdu, qegħdin jagħmlu l-prodotti, din hija allegazzjoni u dawn id isibu postom fis-swieq tal-Unjoni Ewropea. Jiena għandi ftit ta' simpatija mal-Kummissarju għaliex eh, kienet impossibbli din ħaġa nidentifikaw jew inkella li jagħti xhieda tagħha. Eh, grazzi, Sur Tanak. L-Onorevoli Pascal Minuta. Grazzi, Sur President, Kommissarju. Il-kampijiet tal-awgaj fiċ-Ċina ġew imwafqa ftit wara ir-Revoluzzjoni Komunista fl-1948. Minn dak iż-żmien l-hawn madwar 50 miljun ċittadin Ċiniż marru fihom u ftit minnhom raġaw lura lejn djarhom. L-istituzzjoni ta' riċerka tal-ogajt tajt li hemm iktar minn 1700 kamp bħal dawn ġewwa Ċina bħalissa u l-persuni jitpoġġaw hemmhekk minn deċiżjoni meħuda mill-pulizija u lanqas biss jitrasqu l-qorti. Lan ta' dawn il-kampijiet u għalli eh, jieħdu id-dinjità, jitelfu l-bniedem id-dinjità tiegħu, mill-individwalità tiegħu, il-ħbieb u l-qraba, ikollhom jitbedu minnhom, jiġu interrogati, jiġu torturati u jiġu mġela biex jagħmlu xogħol ta' sew ibes kontra ir-rida tagħhom. M'għandhomx mediċina u kura ta' saħħa disponibbli għandhom erba' tim fis-sena biss liberi u ma jkollhom jiklu l-ħaxix ukoll għaliex li keltant huwa ħażin. Aħna ta' bil irridu niżguraw illi ċivilizzazzjoni Ewropea tirrifjuta illi timporta dawn il-prodotti ta' dawn in-nies li qed isofru. Onorevoli Griffin. Sur President, li wieħed jitpoġġa l-ħabs għal reati hija xi ħaġa xokkanti. Nista' ngħidilkom l-esperjenza tiegħi il-gvern Ingliż prova jibatni l-ħabs tliet darbiet għaliex għal li ngħid il-verità mhix mill-ebda difiża għal kien għandi simpatija fil-konfront ta' ċittadini ċiniżi. Irridu nieħdu passi biex nevitaw illi il-prodotti ta' ċina jiġu fl-Ewropa. Iżda jekk naċċettaw eh, prodotti minn xogħol imġiel, huwa impossibbli navitaw l-istess konklużjoni minn eh, prodotti li jisiru mitfall f'pajjiż fej m'hemmx spejjeż marbuta mal-ambjent. Il-kummerċ maċ-Ċina, apparti illi mhuwiex bxejn, jiswa postijiet ta' xogħol tagħna. Huwa żmien li aħna wasal żmien li proteġu l-ħaddiema tagħna minn din ir-reba komunista, grazzi. Grazzi. Su Griffin issa fl-aħħar net taħt il-proċedura keċ tiegħi l-Nervi Bronx. President, Sur President, jekk għannix imbijaw il-prodotti li siru mill-presidenti jew le, jiddependi jekk il-persuna tkun xamlet reati reali jew reati politiċi. Waħna nafu xinu meqjus reat fiċ-ċina. Waħda irridu naraw jekk il-sistema ġuridika tagħhom ix ġusta Imma jekk persuni oħrajn għandhom ikollhom il-possibilità li jixtruhom, jiddependi jekk il-pajjiż illi qed jimportom jixtieq xjalaq il-fabriki tiegħu u itellef l-impik il-ħafna nies u da japplika mhux biss ċina imma għal ħafna ekonomiji fejn il-prezz tax-xogħol huwa baxx u aħna ma nistax nikkompetu magħhom jajdu illi il-kummerċ ħieles jagħmel il-ħajja ħafna iktar Eh, onja, pero dan ma jfessirx li kulħadd jistana għaliex eh, ħafna ċittadini tagħna ftaqru minħabba fek u l-interessi tagħhom għandhom jiġu l-ewwel qabel kollox. Grazzi ħafna Sur Browns u wissa il-Kummissarju Fjula biex jagħlaq dan id-dibattitu. Sir President, onorevoli membri. L-iżvilupp ekonomiku ta' ċina eh, ma tista' tqablu ma' xejn fl-istorja ekonomika moderna u ovvjament għandha rwol importanti xtaqdi fix-xena dinjija, imma dan ir-rwol jitlob ukoll responsabbiltajiet drittijiet drittijiet tal-ħaddiema u għalhekk il-mexxejja Ċiniżi jridu jiffaċċaw dawn l-isfidi anki f'dawn l-iżminijiet iċ-Ċina u l-Ewropa huma msieħba u l-politika tagħna ta' impenn u ta' dialogu ma' ċina wara aħjar mod kif aħna nistgħu navvanzaw fuq dawn il-punti mod partikolari fid-dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem jew il-dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina uh, fuq il kummerċ imma aħna rridu inħarsu l-valuri tagħna u l-prinċipji tagħna f'dak li għandu x'jaqsam eh, il-xogħol mill-priġunieri fil-lawgaj. Fid-dawl ta' dan il-Kummissjoni kif għattilkom fl-introduzzjoni tiegħi hija lesta li tfittex mezz effettiv kif twaqqaf dawn il-prodotti milli jidħlu fil-swieq tagħna u se tkompli b'dan ix-xogħol f'dialogu mill-qrib mal-Parlament Ewropew il-kollega tiegħi Karl de Gucht eh, tkellem fit-tul fuq il-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina eh, waqt il-plenarja tal-Parlament Ewropew u nista nizgurakom illi waqt il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċina dan il-punt aħna sen għajmuħ u nħedġuhom <clears throat> biex um, u l-lawgaj. Kontrarju għal eh, l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea m'għandix strument orizzontali u laqqas ma tista' għalissa tipprojbixxi l-importazzjoni ta' dawn il-prodotti li jsiru mill-priġinieri. Aħna issa qegħdin nistudjaw il-liġi tal-Istati Uniti biex naraw kemm fil-fatt jirnexxielhom iwaqfu eh, dawn il-prodotti milli jidħlu fis-swieq tagħhom. Jiena mhux se nitlob l-opportunità illi ninforma l-erba' kollegi tiegħi li xolta diġi tagħhom huwa marbut ma' din il-kwistjoni li skont din il-kamra wasal iż-żmien biex aħna namlu xogħol anki bejn id-DG sabiex inkunu nistgħu nistudjaw din il-problema aktar mill-qrib. Grazzi. Grazzi ħafna Kommissarju Fule, ekwa tanna fit-tmim il dibattitu il-minuti tal-laqa tal bira u il-testi li ġew adottati u huma disponibbli għaw xi ħadd li oġezzjona l-minuti jidher li dan mhux il-każ mela grazzi hekk issa l-minuti huma approvati. Signori, waqt il-laqa tal-20 ta' settembru ta' din is-sena l